President, membri onorevoli, naħseb li minnix wahdi meta ngħid illi l-kwistjoni li għanna għodimna l-lum n-nirin illi bħalissa għaddejjin fir reġun tal-Amazon hija ta' tħassib kbir. U ma traġedja mhux biss għal persuni direttament affettwati, ma għal pjaneta kollu u għal klima. Jiena ma nistax neżaġera kemm hija importanti bħala riserva ta' ossiġenu il-foresta pluvjali. Hija anki fonti ta' biodiversità. Id-deforestazzjoni kawżata mill-azzjoni tal-bniedem u mill-tibdil klimatiku jgħat gravi toħloq telf ta' speċi u ta' eh, foresta flujali tropikali. Dawn il-nirin ma eh, korrelati mal-deforestazzjoni. Sfortunatament aħna nafu illi f'dawn il-ġranet kienu iktar eh, intensivi fil-Brazil u fil-Paraguay. Dawn in-nirin edin iniġsu l-arja u edin joqtlu ħafna speċi ta' xtili u annim u bejjem. U qed joħorġu ħafna qed jimbuttaw in-nies indiġeni mill-pajjiż minn fejn għodu. Il-azzjoni globali u l-protezzjoni tal-foresti huma eh, waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Finlandiża. Dawn għandhom konsegwenzi kbar għal-ħajja. Eh, niddependu mill-foresti biex namlu konservazzjoni tal-biodiversità biex niproteġġu il-klima. U dawn huma element importanti anki biex naslu għal neutralità klimatika sal-2020. E, etkom rajtu e, e, li dal-ħodu tkellimna fuq dan u, l-dibattito dal-lejla u importanti ħafna. Minkejja l-azzjonijiet li tiħdu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u l impegni fuq livell internazzjonali id-deforestazzjoni u id-depravazzjoni tal-foresti għadhom qed jistiedu u dawn in-nirien fir raġun tal-Amazon uh, jitolbu li inżidu l-isforzi tagħna. Burġenza kbira. F'April li għadda l-Konsill adotta konklużjonijiet fuq il-progress tal-implementazzjoni tal-istrateġija tal-foresti. U l-Kunsill dikinar e, saħaq fuq l-importanza tal-istrateġija biex jiżgura il-koerenza l-koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea li taffetwa il-foresti u biex tippromuovi il-ġestjoni sostenibli tal-forensi. Il-Kunsill tal-Agrikultura u tas-sajt se jagħmel dibattitu xar li ġej fuq il-bżon ta' strateġija ġdida li lem minn 2020 bazat fuq l-istess prinċipji ma konsiderati anki eh, l izviluppi eh, ġodda tal-Unjoni Ewropea u anki fuq livell internazzjonali. Il-Konsilu l-Parlament Ewropew reċentement irċavew komunikazzjoni mill-Kommissjoni fuq il liżida tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nipproteġġu il-foresti tad-dinja. Aħna se eżaminaw fid-dettal l-azzjonijiet ta' priorità u aħna nħarżu qoddim lejn eh, l-ideat ta'kom. Il-Kunsil qed jaħdem biex jagħti feedback għal komunikazzjoni tal- eh, tal fil-forma ta' konklużjonijiet tal-Kunsil nittamaw li se nadottaw f'Deċembru. Meta wieħed iqis li eh, deforestazzjoni tmur li lem minn dan is-settur, l-intenzjoni tagħna hija li ninvolvu esperti tal-ambjent, tal-agrikoltura, tal tal ambjent tal agrikoltura u tal-kummerċ ukoll. Aħna inħarsu qoddim lejn l-azzjoni tagħkom, l-reazzjoni tagħkom fuq din il-komunikazzjoni nittamaw illi intkom tagħtu l-kontribut tagħkom. President, membri onorevoli, nixtieq nikkonkludi billi nisħaq li l-nirin tal-foresti fl-Amazon huma kriżi urġenti li titlob risposta effettiva internazzjonali Il-kooperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi tar-reġun tal-Amazon hija kruċjali. Dawn il-pajjiżi bħal Brażil għandhom id-dritt illi jirrispondu huma, però jridu jirrispettaw l-impenji tagħhom. Jiena nappella eh, fil-pajjiżi tal-Baċir tal-Amazon eh, biex jihdu azzjoni immedjata. Aħna lesti naħdmu fl-imkien ma' Sur Bolsonaro u oħrajn. L-Unjoni Ewropea lesta tappoġġhom, però għandna bżonn naġixxu issa fil-Presidenza tal-Kunsill il-Finlandja eh, lesta tappoġġa l-Unjoni Ewropea fuq kif tista' tinkontribwixxi. Il-Ministri eh, tal-Affarijiet Barranin eh, fl-aħħar ta' wissu f'Helsinki tkellmu fuq dan il-suġġett fil-laqa informali li għamlu. Hemm bżonn li jkun hemm approċċ eh, ġenerali biex napproċċaw din il-kriżi. Bħala presidenza tal-Kunsill aħna se nkomplu nagħmlu ħelitna kollha biex nikkontribwixxu ħalli niżguraw illi jkun hemm azzjoni tal-Unjoni Ewropea koerenti eh, u maquda. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa nisimaw mingħand il-Kummissarju Vella fisem il-Kummissjoni. Grazzi President, grazzi lill presidenza kollegi u membri tal-Parlament. Illum aħna qegħdin eh, nitkellmu fuq kriżi globali ta' biodiversità u tal-klima li qiegħda taffetwa il-ħajja tagħna, l-ekonomiji tagħna, kif ukoll il-futur tagħna. Il-nirien attwali fid-dinja kollha qegħdin jirrilaxxaw uh, eh, CO2 uh, fl-atmosfera u għedin iġibu krizi dejjem ikbar anki fil-postijiet bħas Siberja. Imma l-Amazon hija unika għall-ossiġenu, għall-biodiversità u anki għall saħħa tal-pjaneta tagħna. Għal dastantina rikonoxxenti illi intkom din il-kwistjoni poġġettuha bi priorità fuq l-aġenda. E, il-nwaqfu deforestazzjoni importanti, essenzjali għal tliet raġunijiet. L-onet biex nwaqfu telf ta' biodiversità, biex nkun nistgħu nafacċaw il-tibdil klimatiku u anki biex nilħu l-aġenda tal-2030 għal eh, għal żvilupp sostenibbli skont Pariġi. Id-degradazzjoni u telf tal-foresti eh, għandhom konsegwenzi fuq l-istabilità u s-sikurtà fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-klima, l-biodiversità, s-saħħa u anki fuq il-lejxin għal komunitajiet lokali u anki fid-dinja kollha. Il-Komissjoni Ewropea edha tejn biex tafaċċa din is-sitwazzjoni fil-pajjiżi tal-Amazon li huma affettwati minn dawn il nirin u hija dejjem kuntatt regolari mal-awtoritajiet rilevanti u daw inkludu anki dawk tal-Brażil. E, strumenti operativi diġa ġew attivati biex jtejbu is-sitwazzjoni attwali. Ċoe, illi nsegwu il-talba ta' Bolivia e, e, ċentru ta' risposta emerġenza diġa batu e, esperti kontra nirin u l-assistenza se tiġi motija li l kwalunkwe pajis li jitlob. Barra minnek anki sistema Copernicus ta' emerġenza ġita attivata u għetiġu prodotti anki MAPEP għal eh, nirin fil-Brazil u fil bolivia u fil paraguay u l-Peru. U dawn huma fid-dominju publiku. L-Unjoni Ewropea diġa edha tiffinanzja proġetti ta' svilupp li huma korrelati mal-foresti u mal-użu territoriali fil-baċir tal-Amazon u dawn inkludu anki l-Blazir. Total ta' 128 miljon euro u għed tippjana azzjonijiet ta' 28 miljuni ta' euro. Aħna għedin f'kontat mal-autoritajiet ta' Ċile u tal-Kolumbja li kienu attivi biex jagħmlu koordinazzjoni f'affarijiet reġjonali biex jaffaċċaw il-kwistjoni. Fil-summit tal-G7 reċenti aħna impenjajna ruħna fil-preparativi għal laqa eh, fuq l-Amazon fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali ta' Ġus Mauda Waqt illi il-priorità immedjata hija li niġġieldu kontra n-nirien huwa neċessarju illi nitkellmu anki l-kawżi eh, strutturali, per eżempju l-espansjoni agrikola. F'Lulju, il-Kummissjoni ha adottat komunikazzjoni biex iżżid l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex tipproteġġi u tirrestawra il-foresti tad-dinja. Il-komunikazzjoni titkellem fuq eh, Eh, sensiela ta' razzjonijiet li inkludu anki l-appoċ għal prassi sostenibli tal-użu tal-art. Dan jfisser anki ko eh, sħubiet ma' pajizi biex jinkoraġġixxu eh, l-foresti u anki restaur tal-foresti. Minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna għadin aħna għadin nanalizzaw il-footprint tagħna, għadin naraw l-imma miżuri regolamentari u non regolamentari nistaw nieħdu biex nimminimizzaw il-prodotti eh, ta' importazzjoni li huma relatati mal- Eh, deforestazzjoni. Et naħdu anki biex nżidu disponibilità u l-kwalità ta' informazzjoni fuq il-foresti u anki il-katini ta' eh, fornitura ta', ta prodotti billi nħol u anki osservatorju ġdid fuq il-deforestazzjoni u depredazzjoni tal-foresti. E L-informazzjoni xjentifika eh, ġusta hija e importanti għall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, l-kooperazzjoni ma' pajjiżi imsieħba hija anki importanti fost affarijiet oħra biex nidentifikaw il-konsekwenzi ta' żmieni twil eh, ekonomiċi eh, anki ta' deforestazzjoni. Il-Kummissjoni hija impenjata biex tappoġġa l-azzjoni kontra id-deforestazzjoni u aħna lesti nassistu dawk li huma affettwati bil-nirien eh, reċenti fl-Amazon u fid-dinja kollha. U b'kull mod li nista' u anki b'kooperazzjoni mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi u mal-autoritajiet tagħhom. Grazzi, grazzi President. Grazzi. Issa nisimaw il-kellima il mill-gruppi politiċi. Fisem l-IPP għal żewġ minuti Sinjura McGuinness, Viċi President tal-Parlament Ewropew. Grazie President, u jena nishtiq ringrazzja anki l-Sinjura Tupurajnen. E, inti għandek għarfini partikolari fuq il-foresti waħna kontenti li aħna taħt il-presidenza tagħkom qegħdin nagħmlu dan il-dibattitu u anki il dettal tal-kummissarju. Niddubita eh, jekk ħafna mill-ospiti eh, eh, raw il-foresti, il-nirin fil-foresti. Hija kwistjoni fuq kif globalment nistgħu naħdmu fl imkiena s lebda pajjiż waħdu ma jista' jirsolvi din il-problema, ma fi żmien meta ħafna pajjiżi jishtu ikonu sovrani Eh, eh, hemm bżonn insaħħu l-multilateralizmu u u rridu nuru fejn huma eh, l-iżbalji u rridu naraw xi progressi saru għal Brażil pereżempju eżempju emazzjoni Mm, flimkien mal-pat ma' seba eh, pajizi oħrajn fuq il-garanzija tal-ordni u anki eh, fuq il-Brazil. Ma di wara ħafna pressjoni mill-komunità internazzjali. Aħna kollha se nibku jekk tmut eh, jekk imut l-Amazon. U intkom tkellimtu fuq dan bidettal. Jiena kont kontenta li intkom semmejtu li hemm bżonn illi nitkellmu fuq il-koerenza tal-policy, kummissarju, fuq l-art Eh, illi qed eh, eh, tiġi użata għal raġunijiet ta' bidja u qed jistruġġu il-foresti ridu nizguraw l-impenji tal-klima tal-biodiversità li huma kontenuti f'dak eh, il-patt jiġu rispettati. L-opinjoni tagħna u l-influenza tagħna hija importanti, għandna bżonn li konna approċċ maqut u aħna rridu nollu dejna u ngħidu li aħna eh, minn dejjem aħna eh, tajna importanza kbira għal foresti u dejjem Eh, u bekk forsi nistaw naħdmu aħjar mal-kollegi fl-Amerika tisfel f'pajjiżi oħrajn għaliex fil-Artiku, fl-Indonezja, fil-Baċir tal-Kongo hemm nirien illi qegħdin eh, jaħarqu qegħdin jirilaxxaw CO2. Dan id-dibattitu huwa faqtu u nili grazzi għal kull min qed sem fih. Grazzi. Ħafna. Fisem li sendi issa nisimaw menant il-President, il-Sinjura Garcia Perez. Grazzi, President, <clears throat> Kommissarju. Il-forest, eh, il-nirin fil- eh, fil-Amazon, fil-sajf, kienu tragedja, kien eh, avvenimenti li ehm, wikitna ħafna L-impatt ambientali u ekonomiku u soċjali ta' din it-traġedja tmur li lem il-baxir tal-Amazon. Aħna nafu illi l-Amazon hija tad-dinja mhux tal brażil għax għandu l-20% tal-ossiġenu fid-dinja u ħafna animali u pjanti iktar emmek minn postijiet oħra fil-ekosistema. Ma tanna l-popolazzjonijiet indiġeni illi ilhom qegħdin jgħixu hemmhekk b'mod sostenibbli u il ħajja tagħhom irridu nipproteġuha. Jiena naf nina eh, nafa din ir-realtà xina bħala volontarja eh, ħdimt ma l-NGOs u jina eh, għattajt xar emmek biex napoġġa lil dawn in nis u naf kif hija l-istil ta' ħajja tagħhom. U rridu aħna lina hija traġika mal-jom iktar traġika minn Din is-sena rajna li e, il-nirin żdiedu bl-80% meta nqablu ma' sena li għaddiet. U naraw ukoll li hemm żieda fil- fil fil fi xol fuq l-art u qed innaqsu anki l-alf għall animali u għem impatt kbir eh, fuq il-klima. Eh, is-sur Bolsonaro għet jipromuovi eh, din il-gold rush ġdida u n-nis din jużaw l-art u mandom lebda interess jiproteġu l-ambjent u l-foresti. Essur Bolsonaro bat eh, keċċa anke ċerti pers persuni mill mill-Ministeru mil tal-Ambjent aħna nafu li hemm żoni eh, kbar tal- foresta li ġew deforestati. Soċjalisti huma ħasbin ħafna fuq id-destin ta' dawn il-popolazzjonijiet indiġeni u tal-artijiet eh, tagħhom għax rajna li miktar violenza fit-territorji ta' dawn il-popolazzjonijiet u rajna illi dawn il-kapijiet u l-attivisti eh, eh, qed jiġu maqtula wkoll u hemm sforzi biex insibu soluzzjonijiet u biex nipproteġġu dawn in-nies u n-nies u l-ambjent u naturalment irridu nagħtu l-appoġġ tagħna totali għal dawn in-nies u nirriċtiju nitulbu sul Bolsonara biex jirrispetta eh, il-ftejm internazjonali, il-ftejm ta' Pariġi u anki il-kawzi eh, ambientali li huma eh, prezenti fil-ftejm tal-Merkosur. Jekk il-gvern ma jismax minna, allora mux se jirċevi l-appoċ tal-komunità internazjonali. U rridu nizguraw illi meta aħna ma rridux naslu għal situazzjoni sal-aħħar sakemm ta' l-aħħar eh, t-siġra u l-aħħar ħuta tiġi maqtula f'din iż-żona. Grazzi. Grazzi għal Renew Europe. Żewġ minuti, l-Onorevoli Husik matul il-diskorsi tal-gruppi politiċi mhux se nippermetti blue cards jagħti il-President. Sur President, Ministru, Kummissarju, kollegi. Dan is-sajf kien wieħed orifikanti minħabba n-nirien li rajna fil-foresti u aħna konna qegħdin inħarsu xokjati lejn dak li konna qegħdin naraw. Però konna aktar xokjati meta smajna lill president tal-Brażil Bolsonaro jitfa' ħtija fuq l-NGOs li huma bdew in-nirien meta aħna nafu li kienu l linji ta' politika tiegħu illi kienu ħalqu aktar konfużjoni u aktar diżastru klimatiku. Però rridu nkunu onesti. Id-diżastru ma kienx biss fl-Amazon, għaliex rajna wkoll il kien foresti li bdew jinħarqu anki f'postijiet pa' Siberja u l-Alaska. Issa wasal il-waqt li rridu nammettu li aħna stess parti mill-problema. Mhux biss il-kontribuzzjonijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, iżda anki il-linji ta' politika tagħna ta' kummerċ ukoll u l-mod kif aħna ninfurzaw liġijiet tagħna. Issa wasal il-waqt l-individuazzjoni. Irridu ngħidu li l-ftehim Mercosur huwa problematiku hekk kif inhu, però ma nistgħux ngħidu li rridu nqattaw is l-ftehim u bekk insibu soluzzjoni. Le, irridu nsibu soluzzjoni oħra. Il-Kummissjoni l-ġdida qed tgħid illi l prijorità ewlenija se tkun il-European Green Deal. Pero ma rridux biss inħarsu lejn l-Ewropa, irridu nħarsu lil hinn mill-Ewropa u nagħmlu impatt fid-dinja kollha kemm hi Jekk irridu nħarsu l-pjaneta tagħna u s-sivilizzazzjoni tagħna, allura rridu naraw li linji ta' politika agrikoli tagħna ma jkomplux wettqu aktar deforestazzjoni għaliex bħalissa hekk qed jagħmlu anki fl-Amazon. U allura l-linji ta' politika tagħna tal-enerġija u tal-kummerċ ma jkomplux jagħtu appoġġ id-deforestazzjoni u anki nafu wkoll li rridu naraw li l-politika tagħna wkoll tal-enerġija ma tkomplix tħassar il-foresti tagħna. Allura iva rridu bidlu kollox mhux biss għat-tfal tagħna iżda għalina lkoll. Grazzi ħafna għal ħodor is-Sinjura Hawtala, Viċi President tal-Parlament Ewropew minuta u nofs. Grazzi President nirien intenzjonali fil-amazon issa qegħdin juruna li qegħdin isiru anki f'postijiet oħra fl-afrika ċentrali fix-xlokk tal-asja biex insemmu l-postijiet l-aktar importanti biss u allura biex niġġieldu l-bidla fil-klima rridu wkoll niġbru d-dijossidu tal-karbonju b'kull mezz possibbli l-uniku mod kif nagħmlu hekk huwa bl-għajnuna tal-foresti Iżda, il-foresti qed jiġu kkonvertiti għal art agrikolu. Ejja nkunu ċari, il-ftehim Mercosur għandu lan biex jiffoka fuq ċerti prodotti riskjużi illi iwasslu għal deforestazzjoni. U allura l ftehim Mercosur m'għandux mekkaniżmu vijabbli biex jaċċerta illi l-ftehim ta' Pariġi kif ukoll impenji oħra internazzjonali tal-klima jiġu rispettati. M'hemmx saħħa, m'hemmx sazzjonijiet fil-iżvilupp sostenibbli f'dak il-kapitlu. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti eh, donnu jrid jara illi jkun hemm miżuri regolatorji dwar it-talba għaliex għandna bżonn ħafna leġiżlazzjoni Ewropea illi B'hekk naraw illi l konsumaturi ma jkunux qegħdin jixtru prodotti li ġejjin mid-deforestazzjoni. Issa għandi mistoqsija għall presidenza Finlandiża għaliex naf li ġiet deċiż illi issa għall kunsill Agrikolu li qed jindirizza l komunikazzjoni tad deforestazzjoni u e degradazzjoni għalfejn il-Kunsill tal-Agrikoltura biss għalfejn ma tinvolvux il-Kunsill tal-Ambjent ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal IDD Is-Sur Ruġe għal żewġ minuti. Sinjura Hawtola, inti issa tista' tieħu posti flok il-Presidenza li xi tal-waqt se nindirizza l-Kamra. Grazzi ħafna President. Il-foresta tal-Amazzonja qed tinħaraq. Is-Sur Macron esprima ħafna mozzjoni dwar is-sitwazzjoni. Ir-Rassemblement Nazzjonal jixtieq jara li dawn in-nirien jifqu għal kollox għaliex anki fl-Afrika subsahara wkoll qegħdin naraw nirien. Meta naraw pajjiżi involuti b'saħħa ekonomika kbira fid-dinja, però mbagħad dawn ma jiġux jiġu trattati b'rispett minn ta' Franza, naraw allura li ftehimiet bħal seta jaffettwaw l-agrikoltura tagħna. Sinjura Le Pen u r-Rassemblement Nazzjonal huma kontra sita. Is-Sur Macron intebaħ illi issa din hija problema. Però dan kollu għandu effett fuq l-Amazzonja u allura ħadd ma jgħid illi l-ekoloġija u l-ambjent huma wisq importanti għal ġejjieni tal-pjaneta biex bekk dawn nużawhom bħala parti minn logħba politika. Irridu nibdew naraw illi aħna f'darna stess inkunu qed nagħmlu l-affarijiet kif suppost u allura is-Sur Macron irid jindirizza l problemi tar-riski radioattivi fil-Gżejjer Marshall li qegħdin jolqtu l-bib tagħna Polinizjani xi ħaġa li wkoll trid tiġi indirizzata fir-Reunjon u u nadi oħra fil dinja fil-Gujana Franċiża u dak li rajna f'Guadeloupe u Martinique minħabba il diżastru Sargasso hemmhekk. Emmanuel Macron ma jagħmel xejn fuq dawn il-problemi u xort waħda se jifferma l-Mercosur. Kiitokset edustaja Roger Grazzi ħafna sur Roger, issa jmiss lil sur Terċ Fissem il-grupp ECR. Jekk jogħġbok. Il-bar nofsinhar tajjeb grazzi President. Jiena smajt ħafna dwar Bolsonaro hawnhekk fl-emiċiklu. Ħafna drabi aħna tfajna ħtija fuqu għal dak kollu li qed iseħħ. Iżda jidher li xi kultant aħna ma nkunux qegħdin inqisu eżattament x'qed jiġri hawnhekk fil-Parlament Ewropew smajna mis-soċjalisti minn Spanja. Huma semmew illi hemm din il-kilba d-deb u l erda li tissir imħabba hekk. Xaġa li tissir Venezwela taħt il-kontroll tas-Sur Maduro. Il-ELN mill-Kolumbja li bħalissa wkoll sabu wkoll kien Venezwela taħt Maduro bħalissa naraw f'Bolivja illi hemm żewġ miljuni u nofs li huma ettari li nħarqu mhux fil-Brażil, fil-Bolivja, ħadd ma semma l-Bolivja, Sur Morales fil-fatt żied l-impjantazzjoni tal-kakaw u allura dan jfisser illi kollox qed ikollu impatt fuq id-diżastri li naraw allura hemm oħrajn li għandhom ħtija wkoll. Grazzi ħafna lis-Sur Terġ issa fisem il-Gwe il-Viċi President Papodimolis. Grazzi ħafna Sinjura President. Li qalu l-Kunsill u u anki li qegħdin jgħidulna x-xjenzjati u anki li qed tgħidilna r-realtà qegħdin eh, joffrunna bekk mhux biss il-kliem, iżda iġaluna nieħdu azzjoni mhux biżżejjed niddiskutu din il-kwistjoni. Għandna bżonn il-konklużjonijiet il-miżuri. Irridu nitfgħu aktar pressjoni biex bekk ma jkunx hemm aktar deforestazzjoni tal-Amazon u anki nkomplu nagħmlu ħsara lill ikbar pulmun tal-pjaneta. Għal din ir-raġuni jiena nemmen illi meta n-numri juruna illi matul il-presidenza ta' Bolsonaro kellna zida ta' 80% f'sena tal-termini ta' deforestazzjoni, irridu naraw bekk illi 50 xhur eh, sar aktar sara mill-aktar snin mill-snin li għaddew allura. L-istess il-Parlament Ewropew irid jgħid li iva tal-mistħija din u allura mhux se jkollna lanqas resoluzzjoni u dan minħabba l-għaqda tal-gruppi tal-lemin u lemin estrem, ġifiri, irridu nużaw l-odda tal-Mercosur biex nitfaw aktar pressjoni fuq Bolsonaro, membru tal-lemin estrem. Grazzi ħafna l-sur Papadimoglu. Papadimoulos, issa inis l-sur Papadakis għal non allinjati. Il-qirda totali fl-Amazon riżultat ta' kumpaniji kbar illi qegħdin jaqtaw is-siġar u anki istituzzjonijiet finanzjarji tiħallsu għal dan kollu. Ir-reazzjoni tal-President Bolsonaro hija illi jdawwar il-linja ta' politika ta' gvernijiet ta' qabel. In-negozji issa jista' jipproduċaw il-biofuels u prodotti agrikoli u jaqtaw is-siġar mingħajr kontroll ta' xejn. Id-deforestazzjoni qed tintuża minn kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u allura l-Unjoni Ewropea u anki l-Gvern irridu jindirizzaw dawn il-problemi, irridu naraw x'jiġri bil-ftejmiet tal-kummerċ ħieles, jiġifieri ta' Mercosur. Minkejja l kliem li nisimgħu dwar il-klima, il-Parlament Ewropew b'vot tal-PPE m'għandux riżoluzzjoni għall-Amazon Jiġifieri l-miżuri kollha meħtieġa u l-fondi jridu jintużaw biex bekk aħna nitfgħu dawn in-nirien fl-Amazon u nerġgħu nagħtu saħħa u ħajja mill-ġdid lill-foresti u l-attivitajiet iridu jifqu f'dawn iż-żoni. Grazzi lis-Sur Papadakis. Issa ngħaddu għad-diskorsi tal-membri l-oħra, issa nibdew bis-Sur Lise. Grazzi President, kollegi. In-nirien tal-foresti fl-Amazon ċertament huma diżastru kbir. Nistgħu naraw dan b'eżempju wieħed, il-ftehim ta' Pariġi ma ħeġġiġ lill-Brażil illi juża l-emissjonijiet minn setturi oħra. L-impenji tal-Brażil taħt dan il-ftehim ta' Pariġi essenzjalment huma fil qasam tal-protezzjoni tal-foresti. Issa jekk dan kollu mhux qed jaħdem, allura għandna problema kbira għall klima globali. Iżda hemm nirien tal-foresti f'bnadi oħra tad-dinja rridu nindirizzaw fis-Siberja, fl-Alaska. Dawn ukoll qegħdin joħolqu ħafna problemi għaliex b'hekk ħafna mitejn qed jispiċċa fl-arja u dawn qed jagħmlu aktar u aktar ħsara mill-dijossidu tal-karbonju. Għaw minnet jitlob għal waqfin ta' Mercosur. Fit-teorija nistaw nifqu eh, bil ftejmi ta' kummerċ ma' dawn il-pajjiżi kollha, ma' dana kollu xifisser, nkunu ħadna pass il qudiem Ah, nkunu ħadna biżżejjed pressjoni u għamilna biżżejjed pressjoni fuq pajjiżi bħal dawn xi ngħidu dwar iċ-Ċina. Ma nistgħux eh, li ovvjament inħallu Merkursur jgħaddi mingħajr kritika, iżda ċertament irdu nindirizzaw il-problema u l-eruq tal-problema. Il-bieraħ iddiskutejna l foresti fl-Ewropa, irridu nħarsu l-foresti tagħna u forsi anki eh, nikkonsidraw il-forestazzjoni mill-ġdid fl-Ewropa B'hekk neħtieġu segwitu għal dawn id-diskussjonijiet kollha, dawn id-dibattiti li kellna kemm ilbieraħ kemm illum. Mhux se jkollna riżoluzzjoni lanqas għal dibattitu kellna lbieraħ, iżda se jkollna bżonn naħsbu sewwa ħafna dwar dak li għandna x'namlu u hekk għandna nagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin grazzi. Grazzi Sur Lisa, issa Mirjam Dalli, minuta. Thank you, Chair. What we are speaking Grazzi, President. Hawnhekk għandna l-ikbar foresta pluvjali fid-dinja li qed taqbad it-triq għal ħsara irriversibbli. Għandna hawnhekk ħażna ta' karbonju li jista' jiġġieled għal tisħin tad dinja Jekk nitilfu din il-foresta, nkunu qegħdin anki inħaffu l-proċess tad dil fil-klima. Aktar iħassibna il-mijiet ta' nirien illi rajna anki fl-Artiku u Subartiku din is-sena. Huwa stimat illi dawn in-nirien ukoll ħolqu madwar 100 miljun tonnellata ta' diossidu tal-karbonju. Jekk aħna ma naħdmux biex naqtaw l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, allura t tisħin globali mhux se jonqos in-nirien ikomplu jinxterdu. Dispożizzjonijiet biex inħarsu l foresti pluvjali huma wkoll jaqgħu taħt il-kappa tal-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. U allura fl-istess spiritu il-firmatorji tal-ftehim ta' Pariġi illi qegħdin jaraw illi jkunu jistgħu jiżiraw siġar li jagħmlu tajjeb għall-ambjent għandhom id-dmir li jagħmlu hekk. U allura rridu nbidlu l xejrit tagħna ta' konsum ukoll. B'hekk hija azzjoni Ewropea u globali li hija xi ħaġa meħtieġa. Grazzi. Grazzi ħafna lis sinjura Dalli, issa jmiss lil l-Onorevoli Stefanuta għal minuta u nofs. Signora President, Kummissarju, Kif taraw fil-gallerija għandna ħafna żgħażagħ illi għandhom ħafna l-qalbhom il-bidla fil-klima. In-nirien tal-foresti u d-diżastri naturali mhumiex biss kwistjoni ta' pajjiżi individwali li jindirizzaw weħedhom. Sfortunatament, in-nirien fl-Amazon huma parti minn xejra globali ikbar. In-numru ta' nirien globali żdied meta nqabblu mas-sena l-oħra u din saret fuq rata kbira ħafna. Awwissu 2018 hemmhekk rajna 16,000 nirien, awwissu 2019 rajna 79,000 nirien u allura għandna żieda ta' aktar minn 500 fil-mija. L-Ewropa ma tistax tħares biss meta naraw li pajjiżi oħra qegħdin ibatu minn dawn id-diżastri jeħtieġu l-għajnuna għaliex l-ebda pajjiż ma huwa f'sitwazzjoni li ma jistax jgħaddi minn diżastri bħal dan huwa essenzjali li jkollna azzjoni flimkien biex nefqu u nirkupraw minn diżastri bħal dan għaliex dawn jista' jkollhom impatt fuq it-tisħin globali u jżidu wkoll it-temperatura tal-pjaneta. Irridu nsaħħu t tweġiba tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea u nkunu lesti biex anki nżidu l-kapaċitajiet nazzjonali meta dawn ikollhom wisq jagħmlu. Allura il-Kunsill għata dawn il-fondi, Sinjura President, u rridu dawn nerġgħu ndaħluhom fis-seħħ mhix sitwazzjoni tal-foresti tan-nirien biss, qed nitkellmu dwar persuni il-ġejjini tagħhom u anki l ġejjini ta' dawn iż-żgħażagħ preżenti. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sur Stefanuta. Issa lis-Sur Ġanow għal minuta u nofs. Grazzi President Sur Kummissarju, naħseb li hawnhekk għandna żewġ approċċi hawnhekk. L-ewwel l-emozzjoni u mbagħad nitkellmu kontra dak li iseħħ. Ċertament hija ħaġa serja ħafna illi foresta daqstant sabiħa qed tinqered u li l-persuni li jgħixu hemmhekk ukoll qed jiġu spostati. U allura rridu nitkellmu kontra Bolsonaro illi jrid jagħti lill-Amazon lill-agro business, jiġifieri dawk involuti fin-negozju. Pereżempju, produttur kbir tal-laħam u anki gvern li huwa omofobiku fost ħafna affarijiet oħra. U allura importanti li nitkellmu b'mozzjoni, però rridu anki naċċert fissru x'inhuma l-prijoritajiet tagħna sur kummissarju. Inti semmejt illi hemm il-Mercosur u e, dawk mill-Renew u mill-SND qed jgħidu iva hemm bżonn illi nużaw Mercosur, però ma tistax tqis illi Mercosur li huwa ftehim li ġie ffirmat mal-Brażil qed jintuża biex huma jesportaw ukoll iż-żerriegħa tas-soja u allura il-fażola tas-soja anzi u allura jekk aħna ma nqisux il-pak u l-politika li appoġġajna dana kollu se jsaħħaħ l-esportazzjoni ta' dawn il-prodotti mill-Brażil. Allura tridu tassumu r-responsabilità tagħkom. Intom parzjalment responsabbli għal dawn in-nirien u l-irda li qed jikkawża ħafna sara għal dawn il-popli. Ġado, jasewra Grazzi ħafna, Sur Ġado. Issa l-Onorevoli Bjork minuta. Grazzi ħafna l-amazonja qed tinħaraq huma l-pulmuni tad-dinja li se jgħidulna jekk nistgħux naffaċċjaw dan id-diżastru klimatiku jew le jekk inkomplu b'din rata ta' deforestazzjoni se jkollna effetti tat tisħin globali li se jkollhom effett diżastruż fuq id-dinja il-president tal-brażil bolsonaro huwa responsabbli wkoll għal din is-sitwazzjoni qed jagħmel politiki mhux biss li jaffettwaw lill-indiġeni nies lgbti u l-kumplament il-politiki tiegħu huma wkoll diżastrużi għad-dinja kollha pereżempju l politika ta' deforestazzjoni ħafna nies qed jitolbu li ssir xi ħaġa li nieħdu azzjoni hemm ħafna modi kif nagħmlu dan, però mod ovvju huwa li nwaqfu n-negozjati fuq il-ftehim tal-Mercosul irridu ngħidu li l-ftehim ta' Pariġi jrid jiġi rrispettat, irid ikun vinkolanti u d-deforestazzjoni ġol-Amazzonja trid tieqaf. Iż-żgħażagħ qed jistennewna nagħmlu xi ħaġa, għandna nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex inwaqfu dis-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi li Sinjura Bjork, issa l-Onorevoli Evi għal-minuta. Grazzi, President. Aħna fl-Europa er responsabli tal-nirin fl-Amazon u f'postijiet oħrajn imħabba li niklu l-laħam eh, il-palm oil il-alf, il-soj, il-majs. il palm eh, oil il alf eh, soju soj il il palm oil il alf il soj il majs Eh, dan kollu joħlo biex namlu dejjem iktar pressjoni fuq il-foresti fil-pajzi terzi u iżid id-deforestazzjoni l-ikbar priorità da stanza għandha tkun li naqsu il-konsumi fl-Unjoni Ewropea. Illi eh, għandhom impatt fuq deforestazzjoni, mhix retorika, illi niftakru illi fid-dinja hemm 820 miljun persuna li m'għandhomx biżejjed ċiklu u fl-istess ħin għandna biljun persuni li huma overweight. Anzi, reċentement qed jgħidulna li huma żewġ eh, biljuni l-persuni li huma overweight u hemm l-istess nies li qegħdin imutu bil-ġuħ. Hemm ħafna ħela, qegħdin narmu ħafna ikel. Hemm eh, il-Komissjoni ġdida din dawn il-problemi li taffaġġhom eh, fl-eruq. Irridu nimpenjaw roħna verament biex nejnu l-izvilup sostenibli u l-agenda tal-2030. U rridu e, e, e, nwaqfu l-isfruttament ta' rizorsi fid-dinja. Grazzi. Grazie ħafna, Signora Evi. L-Onorevoli Jarubas għal minuta u nofs. Grazzi ħafna nafu illi l-Amazonja hija riserva naturali li qed tinħaraq. Xi wħud minn dawn in-nirien tqabdu apposta sabiex ikun hemm art li tintuża aħna nafu li għandna l-ftehim ta' Mercosur u dan għandu jintuża sabiex nimplementaw xi dispożizzjonijiet li jiżguraw li dawn il-pajjiżi jirrispettaw id-dispożizzjonijiet fil-ftehim ta' Pariġi sabiex jipproteġu l-Amazonja. Irridu nassiguraw li id-dispożizzjonijiet jiġu rispettati rridu żvilupp sostenibbli però għandna bżonn ukoll kriterji sostenibbli Ewropej li għandhom jiġu rispettaw anki fil fil-kas tal-annimali wkoll nafu li l-Unjoni Ewropea qed tinvesti miljuni ta' euro fl-Amerika t'isfel. Pajjiżi li ma jirrispettawx l-iżvilupp sostenibbli f'dawn iż-żoni tal-foresta allura dispożizzjonijiet ta' Mercosur mista jkunu effettivi, rridu nagħmlu xi ħaġa dwar in-nirien tal-Amazonja fl-istess ħin irridu nassiguraw li ma nippromovux kompetizzjoni inġusta permezz ta' eh, prodotti tal-agrikoltura jiġu minn dawn il-pajjiżi illi ma jirrispettawx ċertu standards. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l nevari KTP Real għal Town nofs. Aziza President, aziz kollegi, dawn in-nirien orribli tefaw dawl fuq il-popolazzjoni ta' 2.7 miljuni tal-indiġeni tal-Amazzonja. Hemm ħafna gruppi li għadhom iżolati illi e, jiddependu minn din il-foresta pluvjali. Però hemm dawk li jiġu sponsorjati mill-gvern sabiex jeqirduhom permezz ta' nirien pereżempju dawn il nirien ma kinux inċident kienu imqabdin apposta sabiex ikun hemm eh, żvilupp anki fil-qasam tal-agrikoltura. Dawn in-nirien żdiedu b'ħafna minn meta inħatar il-President Bolsonaro. B'hekk il-poplu indiġenu jkollu jitlaq mill artijiet tiegħu dawn il-politiki ta' diskriminazzjoni ma tajniex kasom. Aħna għandna insemmu l-vuċijiet tagħhom. Għanna nużaw ukoll l ta' politika l-affarijiet barranin sabiex insaħħu l-biodiversità u l-pjaneta tagħna. Is-Sur Markus Marjuna qal illi il-foresta mhux għall-indiġeni biss, il-foresta qiegħda mekka għal kulħadd, grazzi. Grazzi ħafna lis sinjura Piri, il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Hook għal-minuta. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President il-smewiet fuq San Paolo saru suwet minħabba itħaħen dawn il foresta pluvjali hija l pulmun tad dinja il-nies indiġeni li jiexu hemmhekk iridu biss id-dritt bażiku uman illi jitħallew jiexu hemmhekk għaliex dawn in-nirien qed jaqirdulhom id-djar tagħhom. Il-Parlament tar-Renju Unit qed jingħalaq però dan il-Parlament xorta għaddu jagħtina vuċi il- il-GDP tal-Brazil qed tikber, l-ekonomija qed tikber fl-aħħar 10 snin gilbet ħafna il- jekk ikun hemm miftehim ta' Mercosur irridu npoġġu f'dubju irridu npoġġu f'dubju l-fejm ta' Mercosur minħabba din dan id-diżastru m'hemmx għalfejn neqirdu l-foresta għal ġid, però huwa meħtieġ li nwaqfu n-nirien sabiex insalvaw il-pjaneta. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hug l-onorevoli scott cato għandha blue card taċċetta iva l-onorevoli scott cato għal nofs minuta aħna bagħatna lill-kummissarju malmstrom u kien hemm ħafna nies fl-parlament li ffirmaw u aħna għandna li m'għandniex niffirmaw il-ftehim ta' Mercosur jekk m'hemmx standards vinkolanti legalment għal għal standards għal ċertu standards is-sur Hook ma firmax e, tasab li għadna nkomplu e, b'dan b'dan niftejim jekk ma jkunx hemm dawn il-kundizzjonijiet. Sira President, ma nafx dwar l-ittra illi qed titkellem dwar il-kollega, din mhix kwistjoni ta' iva jew le jew ta' ittra, irridu naraw id-dettall però em, jiena żgur naħseb illi l-ftejmiet ta' kummerċ tal-Ewropa għandhom jippromovu l protezzjoni tal-ambjent u l-ġustizzja fl Grazzi ħafna lill-Onorevoli Hook. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Kafazzini għal minuta u nofs. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President l-Amazonja qed tinħaraq kull minuta parti eh, mill-ambjent mil tal-pjaneta tagħna imut. Il-President estremist tal-Brażil Bolsonaro qed jilab bil-futur tal- ta' dawn in-nies indiġeni bid-drittijiet tagħhom u bid-drittijiet ukoll tal-ambjent aħna għandna responsabilità wkoll għaliex aħna nimportaw ħafna prodotti agrikoli mill mill-Brazil, ġifiri responsabbli aħna wkoll. Minħabba dan kollu l-foresta qed tinqeret il-ftejim ta' Mercosur fil-fatt qed jiżid in-nirien aktar aktar eh, ċanga pereżempju Irridu nkunu responsabbli għall pjaneta u għall-ambjent tagħna il-protesti fit-toroq pereżempju dil-ġimgħa fejn kien hemm strajkiet madwar id-dinja qed juru li aħna bħala parlament irridu nuru r responsabilità irridu waqfu l-Mercosur irridu naraw l-iktajjen tal-provista u rridu naraw illi ma jkunx hemm degradazzjoni, rridu naraw li l-kummerċ ikun ġust. Wasal iż-żmien li nagħmlu dan. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bushman. Grazzi ħafna, Signor President. Aħna rajna illi ħafna ġemat kienem inirien fl-Amazonja u rajna illi kibru matam qablin mal periodu ta' qabel. U dan sabiex ikunem art agrikola qed noqtlu speċi ta' annimali u qed neqirdu ż-żoni fejn jgħixu nies indiġeni qed naraw illi l-pjanti s-siġar qed e, jinħarqu u dawn e, jerħu ħafna CO2 u dan jagħmel ħafna ħsara aħna qed nitilfu ħafna ekosistemi u dan huwa Dan huwa ecocide u qed naqirdu ħafna ambjent. L-ecocide għandu jitneħħa skont il-Brażil mill-lista mil ta' rejati, però il-kumpaniji li jagħmlu ekoċidju fil-fatt qed jagħmlu ħafna ħsara. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Hansen għal minuta unis. Grazzi ħafna. Il-pjaneta tinħara rajna ħafna nirien fil-farsti fl-Amazonja, fl-Azja u fl-Afrika, fl-Ewropa, tliet darbit iktar nirien saru ta' kull sena bejn l-2008 u l-2018 u r-reġjun ta' eh, l-Artiku qed iwassal sabiex eh, eh, emżotazzjoni ta' malajr. Irridu eh, nużaw il-politika ta' kummerċ sabiex nenforzaw standards ambjentali. Il-prospett ta' Mercosur hija opportunità unika sabiex il-Brażil ikollu jirrispetta l-impenji taħt il- il-ftejm ta' Pariġi pereżempju illi jerġa' jifforesta 12 miljun ettaru u ma jħallix id-deforestazzjoni legali ssir. M'għandniex soluzzjoni għall problemi kollha, però l politika ta' kummerċ tista' tajn. Huwa fidejna illi naħdmu fuq miżuri bħal monitoraġġ u skemi ta' ċertifikazzjoni ma nistgħux nagħtu tort lil ħadd rridu nikoperaw fl-imkien. Soluzzjonijiet ma' mullin bil-bnieta ma' daw diżastru ma' mullin bil-bniedem eh, għandhom imexxuna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna l sur Hansen. L-Onorevoli Gutelant tal-Minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju. il-foresta tipprovdi id-dinja bl-ossiġnu huma l-pulmuni tagħna u huma essenzjali għall klima futura għal futur iktar sostenibbli nafu illi pulmun wieħed huwa fatt illi l foresta biss siġar e, jajnuna sabiex nilħu l-għanijiet tal-frame ta' Pariġi innaqsu t-temperatura Bħalissa qed naraw il-foresta pluvjali tal-Amazonja tinħaraq u din hija l pulmun tad-dinja din il-foresta tiġbor 2 biljun tunnellata CO2 fis-sena ġifieri 5% tal-emissjonijiet totali tad-dinja din hija l-iktar sors importanti għalina sabiex nilqu l ftehim ta' Pariġi għandna nirrispettaw il-foresta provjali sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan in-nirien huma theddid tal-futur tagħna rridu naġixxu b'mod responsabbli u nassiguraw li nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nitteventu l-foresta pruvjali. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Biju għal-minuta. Nadilek il-kelma. Signora President, eżis kollegi, jiena ġej minn territorju barra minn Franza. il nirien fl-Amazzoni huma devastanti l-umanità kollha hija affettwati, però hemm hemm 300,000 Franċiż illi jgħixu qrib l-Amazzonja fit-territorju tal-Kjana għandna responsabilità li nagħmlu xi ħaġa sabiex nipproteġu l foresta tal tal-Amazonja rridu naġixxu ta' malaj, però rridu ikollna struttura u proċedura parlamentari xi ħaġa koordinata sabiex inkunu konsistenti u koerenti fl-approċċ tagħna. Għalhekk għandna nużaw dak kollu li għandna f'idejna sabiex ikonna strateġija fil-konfront tal-Amazonja u nitolbu rispett għall sdgs Irridu nirrispettaw il-biodiversità, il-fragilità tagħha u il-nies lokali, il-arfin tagħhom. Għanna nitolbu li l-ftejm ta' Pariġi jirġi rispettat. Grazzi ħafna, grazzi l-Sur Biju, issa l-kellim li jmiss L-Onorevoli Eichhout tal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjor President. Naħseb li kulħadd kien ixxokkijat meta ra n-nirien tal-Amazonja dan is-sajf, aħna iddiskutejna hawnhekk il-ftehim ta' Mercosur sabiex intejbu l kummerċ ma' pajjiżi bħal Brażil bejn Brażil u l-Ewropa. Jiena nixtieq li l kollegi tal-PPE jaqraw il ftejim ta' Mercosur. Jekk tħarsu lejn dan il ftejim taraw illi fil-kapitlu tal-kummerċu sostenibilità l-unika ħaġa li nsemmu huwa li ninkoraġġixxu prodotti minn kummerċ ġust u nipromuovu e, il-persuni indiġeni ġifiri qed ngħidu biss ninkoraġixxu nippromuovu u l-kumplament tal- E, ftejim ta' Mercosur huwa vinkolanti ħafna biex nurikom illi dan il-ftejim qed jagħti priorità xi ftit stramba qed nitkellmu dwar kummerċ imma s-sostenibilità ninkoraġixxuha nippromovuha biss. Jiena nirrakkomanda li l-Kunsill u l-Kummissjoni tridu tibdlu dan il-lingwazza biex ikollna regoli vinkolanti u mhux ikollna dawn il-kapitli dajfa ħafna li għandna fil-ftejjim matwali tal-Mercosur. Grazzi ħafna li sur Eichhout. L-Onorevoli Morel għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, il-kol kemm aħna ixxukjati bis-sitwazzjoni fl-Amazonja, però mhux biżżejjed illi nikkundannaw dak li qed jiġri, rridu nidentifikaw il-kawżi wara dan kollu. Irridu wkoll naslu għal xi konklużjonijiet politiċi. Waħda mill-kawżi hija l politika kriminali ta' Sur eh, Bolsonaro. Il-Tasur Bolsonaro kisser l-Aġenzija Ambjentali qed jikser drittijiet tal-nis indiġeni u jrid jagħmel kummerċ, jrid aktar esportazzjoni u jrid aktar art sabiex jipproduċi soja, però aħna responsabbli wkoll irridu nif nkunu ipokriti hemm dawk li qed jgħidu illi fil-verità Bolsonaro ser jikseb popolarità minn dan, però din mhix xi ħaġa sabiħa. qed nagħtu inċentiv għad-deforestazzjoni, jiġifieri dawk eh, tal-lemin tridu tkunu loġiċi mhux ipokriti. Tridu tirrispettaw l-ambjent. Grazzi ħafna. l onorevoli Tot. Il-mikrofon qed jaħdem. Grazzi. Aħna rajna l-effett devastanti tal irin tal-foresti. U rridu nitkellmu fuq il-katastrofi fil-reġun tal-Amazon. Dan huwa diżastru importanti ħafna. Il-kompitu tal-Unjoni Ewropea hija li tagħti għajnuna finanzjarja u teknika li l-kull min għandu bżonna. Fuq id-deforestazzjoni mbagħad hemm bżonn naraw ma raġunijiet kommerċali u oħrajn, raġunijiet oħrajn. Jiena kont kontenta nara illi l-Unjoni Ewropea konsidera l-protesta tal-foresti hija priorità. Meta niġu mbagħad għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u importanti illi nimplementaw kollox